Sur Cashman, il-kollega tiegħi, eh, kull suċċess u nittama li nkunu nistgħu ntejbu l-aċċess dokumenti fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna lis sinjura Sargentini, bekk nistgħu nagħlqu dibattitu dwar dan il-punt, nivvotaw għada fil-tax u nofs u nkomplu l-aġenda tagħna l-punt li jmiss għanna rapport ta' l-Onorevoli Majer dwar l-attivitajiet tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet 2010. L-ewwel Nisimaw lill-Onorevoli Mayor għal erba' minuti. Grazzi ħafna President, Kummissarju, rappresentant tal-Konsil. L-ewwel xtaqt nirringrazzja lill-membri kollha tal komitat tal-Petizzjonijiet illi permettew li nipprezenta dan ir-rapport konsensus qawwi, partikolarment is-Sorjan, l onorvli Salvakos, Sur Bulon u kol fost l-oħrajn li prezentaw l-emendi tagħhom għaliex il-kontribuzzjonijiet tagħhom mingħajr l-ebda dubju. Enew sabiex dan ir-rapport li qegħdin nippreżentaw illum taqstant ta' suċċess. Kif ukoll nirringrazzja lill kumitat ta' Segretarjat għal xogħol u l-appoġġ tagħhom. Hawnhekk aħna koprejna fir-rapport ix-xogħol tal-2010 b'attivitajiet illi ma jkonċernawx tant il-programm leġislattiv tal-Kummissjoni iżda iktar jikkonċerna iċ-ċittadini tal-Ewropa illi ovvjament jiggwidaw il-programm minħabba l-elementi tagħhom. Hawnhekk għandna tliet punti. L-ewwel nett irridu nkopru l-attività tal-Komitat fl-2010 mbagħad irridu nenfasizzaw regoli tal-kumitat u d dritt li wieħed eh, jagħmel petizzjoni u anki mbagħad għal dak xaqsam il-menti kontra ksur tal-Unjoni Ewropea. U ovvjament l-aħħar punt referenza għall approvazzjoni tal-inizjattiva tal ċittadini kif ukoll il-karattru vinkolanti tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Hawnhekk qegħdin naraw illi Il-petizzjoniet li ċevejna fl-2010 eh, telaw b-14% u kena eh, kol differenza fil-kifedna, differenza tan qablu mas sena ta' qabel. Kena suġġetti bħall-ambjent, drittijiet fundamentali, ġustizzja, suq intern u naraw li ħafna mill petizzjonijiet jirreferu kol għall-ambjent u għallura ikonna proċeduri rilevanti sabiex aħna inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal telf irreparabli ikollna fil-biodiversità tagħna fl-Ewropa. Il-lingwi ewlenin Ġermaniż, Ingliż, Spanjol u Taljan u n-nazzjonalità tal-petizzjonant ta' dawk li wersu l-petizzjonijiet kienu Ġerman, kienu nazzjonalità Ġermaniża, Ingliża, Spanjola u Taljana u kellna wkoll bidla fejn jitlu il petizzjonijiet ta' Spanja. Dawn huma ikbar fin-numru tagħhom mill-numru ta' total tal-Unjoni Ewropea. mbagħad wara għandna Ġermanja u l-Italja. Il-format issa ta' biex nirċievu eh, dawn il-menti issa qed ikun aktar u aktar forma elettronika. Mbagħad għandna tliet missjonijiet ta' investigazzjoni li kellna fl-2010, kellna waħda għal baċir fluvjali ta' Riada Welba fl-Ispanja dwar ġestjoni tal-iskar tossiku u kena l-irmit tossiku u fosfejt soħrajn u bat morna l-Italja f'kampanja fejn u koll nizzajna l-iskart u bat morna naraw u koll eh, proġett għal skilifs ġodda fl-Austria. bat kena eh, ħidma ma fejn jitlu il-Komissjoni, l-Ombudsman u kena talba u koll fit tnaqis tweġiba mill-Kummissjoni, xaġa li diġa onna ta' diġa semmejna fil-rapporti ta' snin ta' qabel. Kummissjoni tittati aktar informazzjoni dwar il-fażijiet tal-proċeduri ta' ksur fejn jitlu petizzjonijiet għax-xogħol tal-kumitat tagħna huwa tajjeb importanti ħafna li jkollna xogħol tajjeb mal-Kummissjoni. Sfortunatament għandna ċerta ammont ta' negliġenza fejn jidħol il-liġi ambientali. Aħna kontenti ma' relazzjonijiet eccellenti li għanna ma' l-Ombudsman Ewropew, il-Sur Diamanduros, u hemm il-bżonn ukoll illi il-proċess ta' petizzjoni tkun aktar trasparenti. Punt ġdid għal kumitat tagħna kien l-inizjattiva ta' ċittadini. Fil-kumitat tagħna aħna nħossu illi minħabba l-esperjenza tagħna aħna irridu nkunu rib kemm jista' jkun lejn dan l-istrument il-ġdid. Irtu konna dibattitu wkoll dwar l-applikazzjoni limitata għad drittijiet fundamentali għaliex hemm ħafna petizzjonijiet dwar il-ksur ta' dawn id-drittijiet fundamentali. Grazzi ħafna l-Sur Mejer, fissem il-Kommissjoni, issa nisimaw il Josef Xafiċ, Grazzi, President, jina u koll nirgrazzja l-Sur Mejer għal dan il-rapport tant importanti u nirgrazzja l-Komitat għax xogħol eċċellenti tagħhom. Fit-tweġiba tiegħi xtaqt nifakka fuq tliet punti għawlenin il-kollaborazzjoni, mbagħad kustjonijiet ta' ħin, ta' żmien li semma fil-rapport, un-bat, il-profil tal pozizjonijiet fejn intom titolbu l-lajnuna tagħna. L-ewwel net il-kollaborazzjoni mal-Kommissjoni hawnhekk jiena nixtieq eh, inserraħ moħħ il-membri parlamentari illi aħna se nkomplu fil-kollaborazzjoni tagħna flimkien magħkom u natukom l-appoġġ kollu meħtieġ fejn jitlu petizzjonijiet. Kif eh, isemmi ir-rapport ta' Sir Meyer, intom titolbuna għal għajnuna għal aktar minn nofs il petizjoni li kelkom is-sena l-oħra, numru impressjonanti dan, nixtiqnu notaw wkoll li hija l-istess proporzjon bħalma kellna fis-sena ta' qabel. U għalhekk naħseb li hawnhekk qed jirnexxinna eh, nagħmlu xi ħaġa tajba għaliex qegħdin nikkollaboraw bi spiritu tajjeb ħafna. Eh, l-għajnuna tagħna mod ewlini iktar jikkonċentra fuq il-liġi Ewropea u kif dan kollu jiġi applikat. Xorta waħda però ikonna wkoll nattendu għal diversi laqat ta' segwitu fejn jidħol ix-xogħol tal-kumitat kena u koll l-partipazzjoni attiva ta' Signora Mazzoni u ta' Signora Auken u segretarjat tal-Komitat għal-konferenza ta' partit interessati għal dak li għandu xaqsam il-liġi ambientali organizzat mill-Digital Ambient. Għalix dan jfisser il-Komitat ta' sew jgħati ħafna importanza għall-implementazzjoni ta' din il ġestazzjoni partikolari. Umbat eh, jissemma wkoll f'dan ir-rapport element importanti fil-fema tagħna ġifieri iż-żmien Ovvjament, nistaw natu xie eżempji kif aħna nittrattaw eh, petizzjoni fejn forsi ndumu wisq. U allura forsi eh, il-ħin hawnhekk iż-żmien hawnhekk jista' jista' jinbidel jista' jkun aħjar. Kenna pereżempju petizzjoni li tresqet f'Mejju li kien jidħol fil-kontest ta' dibattitu li huwa eh, għaddej fuq it-tikettar tal-oriġini u dan ukoll brabta mal-diżastru ta' Fukushima. Hawnhekk iż-żmien kien adattat mhux biss eh, f'dan is-suġġett l-affarijiet mexxin sewwa. Kenna wkoll rapport tas-Sinjur Ethergeiser eh, dwar leġislazzjoni oħra Xaħġa ħaġa li se nittrattaw sal din is-sena. Mir-rapport tas-Sur Meyer naraw li qegħdin tippjanaw ukoll għal 2013 sena Ewropea ta' ċittadinanza. Indikatur ukoll ikkoraġġanti dan fejn nistgħu wkoll naraw l-inizjattivi ta' ċittadini. Xi ħaġa li hija ovvjament punt importanti għalikom, ambizzjoni għalikom, għaliex ovvjament mill-ewwel ta' April tas-sena d-dieħla dan il-punt jidħol fis-seħħ. Mbagħad l-aħħar punt sur President nirreferi għal punt li ġie diskret ukoll Eh, fir-rapport bħala punt ewlieni il-drittijiet fundamentali u l-applikabilità tal-karta f'ta' drittijiet fundamentali. Fir-rapport naraw li huwa impossibbli li dana jiġi involut fil-każijiet ta' min jagħmel petizzjoni minħabba l-elementi speċifiċi tal-każ u minħabba l-fatt li l-fatti forsi jaqgħu lil lin mal-ambitu tal-liġi Ewropea. Huwa ta' punt jekk il-petizzjonant jiskopri illi kif diġa eh, xaħat semma li xaħat jħabbat fuq l-istess bib u għallura dawn huma sforzi fejn irrid ikonna wkoll komunikazzjoni aħjar fejn forsi nqisu aktar il-Parlament u forsi wkoll ikun hemm filtering aħjar ta' ċertu każijiet. Nifhem dan il-suġġett se wkoll jiġbed ċertu emendi għada u ovvjament u importanti aħna li nħarsu iġbija tal-istituzzjonijiet Ewropej din hija xaġa l-qalb il-Kummissjoni u l-Parlament. U fuq dan il-punt xtaqt nala u għalhekk jiena nieħu pjaċir issa nisma' id-dibattitu. Grazzi ħafna. Muchas gracias, señor Sefcovic. Passamos a los oradores en orden grupo. Grazzi Komissarju Sefcovic. Issa naddu għal kelliema fissem il-partiti. Għal żewġ minuti l-onorevoli jar. Iva, grazzi ta' sew, President, kollegi. L-ewel net, grazzi l-rapporter, għal-rapport eccellenti tijaw. L-appost tal-Komitat tal-Petizzjonijiet u ċittadini fl-Unjoni Ewropea jistaw jilmentaw kontra ksur tal-Liġi Ewropea u drittijiet tagħhom stess. Għalhekk aħna bħala membri kunu nistaw kunu nafu x'inhu l-effett tal-Liġi Ewropea fuq l-Ewropej fuq bażi ta' kuljum u għalhekk dan il-kumitat huwa importanti. Numru għalli ta' petizzjonijiet juri li n-nies qegħdin jużaw dawn id-drittijiet. Fl-rapport annwali tal-2009 għat li aħna rridu ntejbu l-proċeduri interni. L-iktar il-non petizzjonijiet u hekk nexxinna nagħmlu. Se nirringrazzja l-membri u s sekretarjat tal-Kumitat tal-isforzi tagħhom. Għanna ser inkomplu naħdmu bisħieħ biex niżguraw illi jkollna rispons xira u mill-aktar fis possibbli għal petizzjonijiet kollha. Is-settur ewlieni huwa l-liġi ambjentali kif issemma u naħseb rridu ntejbu bosta punti l-ewwel net. Komunikazzjoni aħjar bil-Kummissjoni u l-Istati Membri spiss l-informazzjoni ma tkunx waħda tajba u ma tkunx aġġornata. Dan minħabba nuqqas ta' politika ta' informazzjoni fl-Istati Membri għaliex aħna nafu l-Kummissjoni qed tagħmel l-almu tagħha kol dwar il-menti fuq proċeduri tal-ambjent fuq medda twila ta' żmien aħna rridu ninvolvu ruħna aktar kmieni fil-proċedura, mhux fl-aħħar tal-proċedura. Għaliex dwar bosta petizzjonijiet aħna nistgħu nintervjenu biss meta x-xogħol ikun intemm anke jekk dan jista' jkun kontra l-liġi Ewropea Iżda, l-affarijiet ikunu diġà spiċċa huwa diffiċli nirranġaw l-affarijiet. Fl-aħħar net, jien nixtieq nitkellem dwar din l-inizjattiva l-ġdida fejn iċ-ċittadini jistgħu jkunu involuti b'mod attiv fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi. Naħseb li huwa kritiku illi l-Kumitat tal-Petizzjonijiet bħala l-unika komitat li jinsab hemmhekk għaċ-ċittadini hawnhekk ikollu rwol ewlieni x'jaqdi. Grazzi issa għal minuta u nofs l-Onorevoli Bostinaru. Grazzi tassew, Signora President. Kummissarju, kollegi. Jiena nixtieq nisħaq illi dan il-Kumitat għandu parti importanti ħafna huwa jiggarantixxi li drittijiet bażiċi taċ ċittadini tagħna jiġu mħarsa l-iktar meta l-autoritajiet ta' xi stat membru jew l-Unjoni stess jintervjenu. Aħna membri ta' din il-Parlament u suppost illi aħna qegħdin inħarsu l-ċittadini. Dan huwa dmir tagħna. Jiena nixtieq nitkellem dwar żewġ aspetti importanti illi jissemmew fir-rapport ta' Sur Mayer L-ewwel net jiena jiddispjaċini ħafna illi minkejja numru konsiderevoli ta' petizzjonijiet li qed jitresqu dwar ksur serju il-Kummissjoni jew tirrifjuta illi twieġeb jew inkella toqgħod iġib ħafna skużi. Per eżempju, ir-rapport tal-Kummissjoni dwar il-Kostituzzjoni Ungeriża ġara darba ġie approvat huwa sar dokument vinkolanti bħal karta ta' drittijiet fundamentali. It-tieni punt dwar il-leġislazzjoni Ewropea u il-leġislazzjoni ambientali. Il-Kummissjoni għandha tieħu azzjoni ta' supervizjoni aħjar u għandha taġixxi biex tiżgura illi din il-leġislazzjoni ta' bilħaq tiġi applikata. Dan japplika għall awtoritajiet kompetenti kollha. Matul il-fażijiet kollha ta' proġett għandu japplika u mhux biss meta proġett jitlesta. Jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għal proġett importanti ħafna fir-Rumanija f'Roxa Montan. U jiena nixtieq nirringrazzja l-kollega Majer għal kooperazzjoni eċċellenti tiegħu wkoll lill membri kollha tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Grazzi l-Onorevoli Awken għal żewġ minuti. Grazzi President Grazzi l-Kummissarju Sefkovic u l-Onorevoli Majer għal-ħidma eċċellenti tagħhom. Jiena mhux se nerġa' ntenni dak li qalu nkellima ta' qabli, għaliex jiena naqbel ma' ħafna minnu. Nixtieq ngħid iżda lill-Kummissarju illi hija problema illi intom ma taħsbux li drittijiet tal-bniedem għandhom kollhom għandu jkollhom rwol daqshekk importanti. Aħna smajna illi l-kriterji ta' Copenhagen kienu xi ħaġa illi intom stajtu tużawhom meta pajjiż kien ħajsir membru tal-Unjoni Ewropea, se dan mhux tajjeb għal kredibilità. Aħna ser ikonna smieħ dal-waqt dwar dan, nixtieq nuża l-ħin li għandi disponibilità tiegħi biex nitkellem dwar il-kondizzjonijiet. Ħżiena li l-Parlament jagħti l-Kumitat tagħna. Il-Kumitat tagħna huwa l-eqreb għaċ-ċittadini, aħna nitkellmu dwar id-drittijiet taċ-ċittadini il-ħin kollu Iżda mbagħad fil-verità l-kundizzjonijiet ta' dan il-kumitat mhumiex daqshekk tajbin. Il-website mhijiex tajba l tista' ssibu l-kumitat tagħna. U issa jiena sodisfatta li qed nisma' li wieħed jista' jilmenta b'mod elettroniku, jiena laqas kont naf li nistgħu nagħmlu hekk. Dinja ħaġa tajba u nirringrazzjakom ta' dan, iżda rridu risorsi aħjar biex nagħmlu l-investigazzjonijiet tagħna, l-investigazzjonijiet legali. Ovvjament il kummissjoni tittaqdid mira, iżda Aħna il-kol irridu nilqaw dawn il-petizzjonijiet. Dawn iċ-ċittadini għandhom id-drittijiet tagħhom fi trattat biex huma jkunu jistgħu jibgħatu dawn il-petizzjonijiet. Żewġ affarijiet oħra. Aħna jisna bħal kumitat ta' tini klassi u spiss ifisser il-membri laqas ikunu jistgħu jkunu preżenti ma jkunux jistgħu jagħmlu l-ħidma tagħhom fil-kumitat u dan huwa sinjal xejn sabiħ illi qed nibgħatu liċ-ċittadini tagħna din ngħidulhom li eh, mhux qed jiġu rispettati. Fl-aħħar net il-kumitat huwa msejjaħ xi ħaġa li huwa diffiċli wieħed jifima fid-Daniż, fil-Żvediż u fil-Finlandiż. Huwa semmi Andrawn fid-Daniż u dan din hija kelma antika ħadd ma jafx xi tfisser f'dawn il-pajjiżi. U għalhekk li dan il-kumitat irnatuh isem biex in-nies ikunu jafu li huwa kumitat għall-ilmenti minnaħa taċ-ċittadini, grazzi. Grazzi Nervi Awken, issa għal minuta Issur Helmer. So President, jien għandi problema waħda dan ir-rapport eccellenti li huwa ma jsemmix il-problema illi waslet għallola numru ta' petizzjonijiet f'dan l-aħħar snin. Dan huwa dwar il-kwistjoni tal-proprjetà Spanjola. Mijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea minn bosta pajjiżi nefqu l-flejjes tagħhom fuq proprjetà fi Spanja biex iqumu darba u jsibu eh, nota avviż li ħajkollhom bulldozer fil-qudiem il-bib tagħhom. Spanja ma trattax din il-kwistjoni hija tiċħat id-drittijiet tal-proprjetà hija tikser l-istat ta' dritt u hija ixxejjen l-impentana fil-konfront ta' drittijiet tal-bniedem dan huwa skandlu u juri illi dan il-Parlament m'għandux seta u anke l-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Is-Sur Bostinaru il-menta illi il-Kommissjoni mhix attiva biżejjed biex tindirizza dawn il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u f'dan il-każ dan japplika wkoll jiena nappella l-Kummissjoni biex tindirizza din il-kwistjoni u tinsisti illi l-problema tissolva u tissolva mill-aktar fis possibbli. Grazzi sul Helmer Issa l-minuta u nofs is-Sur Salvini. Grazzi President. Jina nishtiq nirringrazzjakom għal rapport li se nifutaw dwaru għada, iżda naħseb illi dan huwa il-bot mill-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna 500 miljun u 1600 petizzjoni iktar minn elf ġew arkivjati. Is-sena l-oħra u dan jurina illi dan l-istrument huwa magħruf, huwa utli, huwa effettiv. M'hemmx għalfejn noddu il-mijiet ta' petizzjonijiet ta' sena l-oħra illi għadhom pendenti. Jiena rajt illi l-Kummissjoni żaret Napli sena l-oħra. U hemmhekk hemm bżonn ta' miraklu u mhux il-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex tissolva din is-sitwazzjoni. Dik li hija pożittiva u li qed nitkellmu dwar id-dritt ta' inizjattiva ta' miljun ta' persuni Ewropej. Tajjeb, imma lanqas jekk jiffirma kulħadd mu biżejjed. Per eżempju, is-sitwazzjoni kredibbli tal-sede doppja tal-Parlament fi Brussell u fi Strasburgu. L-istituzzjoni ta' Ewropej jinsabu mbeda miċ-ċittadini fuq ta' kriżi, tnaqqis, mill-Italja, mill-Greċja u mill Spanja qegħdin naraw 400 miljun ta' euro żejda biex niġu hawnhekk fi Strasburgu m'hemmx petizzjoni m'hemm l-ebda rieda illi tista' ta' dan kollu darba l dejjem u għalhekk jiena nitlob il-Kummissjoni. Nixtieq nixtieq li sbaħ ħidma l-Kummissjoni iżda huwa diffiċli illi jitati risposta vera propja liċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Issa, Signora Verman. Grazzi. Dan ir-rapport annwali. Suppost illi jitkellem dwar xi progress sar u jgħidilna l-kondizzjonijiet għal ġejjeni Huwa jara ġara s-sena l-oħra wkoll u wkoll fl-2008. Sur ma jirmandu xaqsam ma dan għaliex ma kienx preżenti dak iż-żmien, iżda qegħdin naraw l-istess problemi jirrepetu ruhom, l-istess stati membri li huma involuti u ħafna mill-petizzjonijiet għandhom xaqsmu l-implementazzjoni tad-direttiva tal-ambjent. Forsi wasal il-waqt illi naraw kif aħna niproduċu leġizlazzjoni f'dak is-settur u nipruvaw nindirizzaw il-problema ta' ksur tal-liġi Ewropea. Forsi iddun qodu attenti aħjar meta nfasslu il-liġi jew inkella rdu ninfurzaw il-liġi aħjar. il-Kunsill spiss ikun assenti mill-laqa ta' dan il-Kumitat. Irridu nbidlu l-mod ta' kif aħna naħdmu eh, xogħol tagħna spiss jiġi kompromess jekk aħna ma nirċivux l-appoġġ illi jkollna bżonn. U ovvjament aħna rridu nindirizzaw petizzjonijiet ġodda wkoll iżda għandna ħafna petizzjonijiet plura. U ċittadini tagħna jistgħu jħossu illi lanqas ħajqodu jmorru l-Parlament bil-petizzjoni tagħhom għalhekk jiena nappoġġa riservi taħt il-proposti li saru fir-rapport. Grazzi. Grazzi Onorevoli Vert minn issa l-kellima l-oħra għal żewġ minuti is-Sinjura Mazzoni. Grazzi President. Nixtieq nirringrazzja lill kummissarju Sefkovic, il-kollega Mejer ukoll għall ħidma tiegħu dan ir-rapport bħal kull sena tagħti rendikont tal-ħidma illi saret fis-sena ta' qabel. Għalhekk huwa rapport illi jaraf il-ħidma li saret. Jiena nilqa l-kritika kollha noħodha bħala suġġeriment min-naħa tal-kollegi u nibda minn dik tal-kollega Vertman illi jitkellem dwar suġġetti li jarġaw jirrepetu ruhom u nuqqas ta' effiċenza min-naħa tal-Kummissjoni dwar is-suġġett tal-ambjent, suġġett li narawh ħin kollu fil-kumitat tagħna. Xi ħaġa li jdejjaq liċ ċittadini tagħna u aħna qegħdin niddiskutu rapport biex f'din il-kamra nixtiequ li tasal hawnhekk nitolbu rapport biex nitolbu l-Kommissjoni biex tintervjeni u tqis ukoll l-ilmenti kollha illi ġew preżentati min-naħa taċ-ċittadini tal-Unjoni. Kien hemm affarijiet importanti wkoll din is-sena. L-ewwel ħaġa li qalu l-kollegi dwar l-approvazzjoni ta' regolament dwar l-inizjattiva ta' ċittadini. L-inizjattiva ta' ċittadina hija inizjattivi li tagħti seta' leġislattivi li ċittadini, u għalhekk mhix inizjattiva kif kienet jgħid kollega Salvini li għandha lan li tippreżenta petizzjonijiet minnaħa ta' numru kbir ta' ċittadini dan din tagħti seta' leġislativa u din hija aktar ħaġa importanti. Dwar din l-inizjattiva l-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandha rwol fih dan il-proċedura regolamentari li hija prevista biex tkun tista tagħmel smieħ ta' ċittadini eh, kif maqbul ukoll mal-kollega Sefkovic u l-oħrajn u nittama li għal din it-talba tal-Kummissjoni aħna natu segwitu. Jidan hemm li huwa fundamentali wkoll illi nittrattaw mod differenti il-problema marbuta ma l-applikazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li tissemma wkoll fir-rapport dan huwa suġġett illi dwaru il-Kumitat tal-Petizzjonijiet flimkien mal-Kummissjoni għanda lan illi fis-6 ta' Ottubru torganizza seminar fejn se jipparteċipaw studjużi u akademiċi biex jagħtu tweġibiet illi ikunu jistgħu jservu tal-linja gwida għalina l-aħħar referenza għall-intervent tal-kollega Salvini. Jiena naħseb illi mhux permess tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet illi nistgħu insolvu il-problemi taċ-ċittadini, imma permess ta' dan il-Kumitat aħna nistgħu nipromovu d-demokrazija illi teħtieġ biex nibnu Ewropa politika. Grazzi tassew. Grazzi, Onorevoli Mazzoni, għal-minuta u nofs l-Onorevoli Cashman. Grazzi President, Jiena nilqa dan ir rapport tal kumitat tal-Petizzjonijiet dwar l-2010. jiena. Nishtiq nrot ħajra l-ħidma tas segretarjat ta' David Low illi jitratta eluf ta' petizzjonijiet u din hija xhieda tas suċċess ta' din is-sistema. Jina wkoll nixtieq nisħaq dwar il-kollaborazzjoni importanti bejn l-Ombudsman Ewropew u il-kollaborazzjoni bejn bejn l-Ombudsman u il-Kummissjoni. Il-Kummissarju Redding li dejjem kienet preżenti fil-Kumitat. Xtieq nisħaq l-importanza tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali issa jinsab fisseħ u qed jiġi nfurzart u rridu ndaħluh fil-ħidma tagħna. Ma nixtieq nitkellem dwar il-drittijiet tal-proprjetà intellettwali pereżempju u din il-kwistjoni tal-proprjetà Spanjola u djar illi jiġu mibnija b'mod legali u mixtrija b'mod legali fi Spanja dan huwa skandlu illi ilu għaddej mill-2004. Is-Sur Helmer tkellem dwar dan, iżda Memx għalfejn għodun attakaw il-Kommissjoni fl-Unjoni Ewropea meta l-unika soluzzjoni għal din il-problema hija fidejn il-Gvern Spanjol u huwa jrid jindirizza dan mill-aktar fis possibbli. Drittijiet tal-proprjetà hija xi ħaġa illi ila tikber u rajna ħafna petizzjonijiet u qegħdin narawha f'partijiet oħra tal-Unjoni Ewropea, l-Bulgarija u Ċipru. U għalhekk fl-aħħar nixtieq nirrakkomanda dan wasal iż-żmien issa jiena nemmen illi fisem l-Unjoni Ewropea hemm bżonn ta' livell oli seminar ta' livello li dwar il-kwistjoni ta' drittijiet tal propieta u x-xiri ta' proprjetà f'pajjiżi oħra din hija xi ħaġa li rridu nittrattawha mill-aktar fis possibbli jekk irridu ninformaw u nħarsu liċ-ċittadini tagħna fil-ġejjeni grazzi. Grazzi issa għal żewġ minuti l-Onorevoli Bulon. Grazzi President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporteri Sur Majer Dan il-rapport u opportunità tajba biex aħna nitkellmu dwar dan il-kumitat. Dan huwa l-unika kumitat illi għandu rabta diretta maċ ċittadini. Għandu leġittimità fih dan il-Parlament u kol għandu ċertu livell ta' tarif kulħadd jista' jmur il-Parlament u jiddefendi d-drittijiet tiegħu dim dan il-Parlament dim dan il-Kumitat. Dan il-Kumitat jirrappreżenta l-Ewropa e kif suppost tkun tisma' l-problemi taċ-ċittadini u tipprova issib soluzzjonijiet biex tħarisom. Issa l-mezzi ta' azzjoni ma tantx huma mifruxa u ma limitati l-iktar dwar il-perikli ambientali għal proġetti li kważi ntemmu Issa fir-rigward ta' difiża ta' każijiet pal eh, tfal fejn għandu xaqsam id-divorzju, aħna trattajna dan is-suġġett jiena dispjaċini li l-awtoritajiet nazzjonali ma jtunix l-informazzjoni kollha meħtieġa meta suppost jagħtu għinna. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni għal ħidma ta' riċerka tagħha. Anke jekk xi drabi jistgħu forsi jagħmlu iktar biex isibu l-verità. Jiena nixtieq nilqa' il-ħidma kostruttiva illi aħna minna mal-Ombudsman U nixtieq nappella li ċittadini komplu, komplu ibatu petizzjonijiet. Biex tistaqsuna għaliex aħna pala rappreżentanti eletti aħna ser inħarsu liġi Ewropea u ser nirrispettaw id-drittijiet tagħkom ukoll. Grazzi l-Onorevoli Flasikova għal minuta. Grazzi, grazzi tassew President. Komissarju, jiena s-sodisfatta ħafna li qed narak hawnhekk, jiena naħseb li l-approċċ pożittiv tijak jista' biex nagħmlu progress anke jekk ħafna eh, persuni u rew ċertu sinjali ta' rabja hawnhekk hawn min jiġi fil-Parlament bil-problemi tiegħu. Petizzjonijiet li huma dwar problemi marbuta ma' stat membru uniku. Xi drabi nitrattaw dawn l-affarijiet hawnhekk ukoll. Jekk aħna ma rridux illi eh, nirrispettaw id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej, mela allura nistgħu nifmu ċertu tip ta' rabja li qed naraw. Ovvjament hemm problemi fejn ikun hemm skambju ta' kompetenzi bejn livelli Ewropej u nazzjonali rridu noqogħdu attenti hawnhekk irridu nżomm l-ċittadini informati dwar x'inhu huma setat tagħna li huma dawk l-aktar importanti u x'nistgħu nagħmlu hawnhekk aħna bħala Parlament. Grazzi tassew. Issa ngħaddu għall proċedura catch DI. Għall-ewwel minuta l-Onorevoli Bazescu. Grazzi ħafna, President. Anki jien Nixtieq nifraħ l-rapporter għall-isforzi tiegħu kontent bir-rakkomandazzjonijiet għax-xogħol futur fi dan il-petizzjonijiet. Nixtieq insemmi problema importanti ħafna. Iċ-ċittadini mhumiex qed jiġu informati tajjeb bil-xogħol tal-Kumitat fl-2010 in-numru tal-petizzjonijiet niżel u n numru ma ġewx aċċettati b'dispjaċir. Il-Parlament għandha bżonn tejjeb it-trasparenza taħħu, u l-Kumitat tal-Petizzjoni huwa importanti ħafna li għanna bżon għawnek u għalli niprofaw nipromovu l-inizjativi ta' ċittadin fl-Europa. Il-għalix permezz ta' dan nistaw nassiguraw il-leġizlazzjoni futura jkollha iktar backing minħa ta' ċittadin. Nasib li huwa importanti il-karta ta' dettijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea, il-għalix kollha impatt dirett fuq iċ-ċittadin huwa importanti kolli niċċekkjaw il-compliance mal-mal Eh, mad-drittijiet ta' ċittadini. is sinjora Mikinis bħala membru li kella eh, tirtira mill petizzjonijiet nix ningrazzja li l-kollegi li kelli fil-komitat u daw kollha li jenuni. Sempliċement hija kwistjoni ta' xogħol enormi li kelli fuq komitajiet oħra. Imma nixtieq insemmi is-suċċessi li kellna u fi żmieni kellna l-Equitable Life fejn kien hemm kumpens minn tal-Gvern Ingliż, kien hemm ċittadini tal-Renju Unit li kellhom problemi. Kellna wkoll problema mhix riżolta dwar drittijiet tal-proprjetà u nappoġġja talba tal-Onerfu li Cashman li għandu jkun hemm xi inizjattiva dwar ċittadini li jixtru proprjetà fi stati membri oħra jew biex nafżaw tagħhom illi mhumiex protetti bħala ċittadini Ewropew biex nagħmlu xi ħaġa lihom qed nitkellmu fuq Ewropa ħjar, naħseb dan huwa erja fejn aħna għandna bżonn iktar Ewropa u hemm bżonn li dan li għandu x'jaqsam jiġi relatat mal-proprjetà. Grazzi Sinjura McGuinness. U issa mmorru lura għall kummissjoni għand il-Komissjon, il-Komissarju, grazzi sur President, grazzi ħafna tal-interventi kollha u tax-xogħol kollu fih dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u jekk tippermettuli nixtieq insemmi xi interventi l-ewwel aħna l-koll nafu ir-rwol importanti ħafna li huwa tal-Kummissjoni huwa li tkun il-gwardjana tal-trattati li nirrispettaw il-liġi, li nirrispettaw id-diviżjoni tax-xogħol u naraw illi regolamenti tagħna jkunu preċiżi legalment. Kull pass li nieħdu, kull att li nieħdu nkella jiġi eh, jiġi imressa eh, qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Dan huwa punt importanti ħafna dwar kemm korrett aħna napplikaw il-liġi għax aħna responsabbli għal ħarsien tal-liġi Ewropea fost l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Imma jna nifhem il-preokkupazzjonijiet minn tagħkom u ħafna petizzjon dawk li għamlu petizzjonijiet mhumiex kuntenti u allura jilmentaw li mhux qed jiġu informati minn qabel allura naħseb il-idejat l-idejat biex ntejbu l-komunikazzjoni u neħħu l-komplikazzjonijiet minn fil-jem fil-leġizlazzjoni dak għandu xaqsan per eżempju fl-ambjent u importanti. Allura napprezzaw aħna kemm dak li qalet is-sinjora Manzoni fi kol ieħor fuq dak li għandu xaqsam is-seminar mid-DGM Ambjent e, li jitfadaw fuq dan ix-xogħol daqshekk e, komplikat tal leġizlazzjoni. Ma jekk niġu għal punti ieħor li ġim semmi diversi drabi mill-onorevoli membri ta' dal-Parlament, speċjalment l-element ta' drittijiet fundamentali u hawnhekk għal darbohra rridu nirrispettaw il-liġi hawnhekk il-karta ma tistax tiġi invokata barra mill-ambitu tal-Unjoni Ewropea. Din tista' tkun sors ta' diżappunt fost dawk li jabbatu l-petizzjonijiet. Allura bl-għajnuna l-kooperazzjoni minn ta'kom, aħna se norganizzaw konferenza speċjali dwar il-possibilità il tal-ħidma l-operabilità fil-5 u 6 ottubru tal-karta ta' drittijiet dwar xinu applikabli, dwar xmux applikabli u kif tista tiġi immonitorjata u mħadma il-dan din il-charter. L-aħħar punt li nixtieq insemmi huwa l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Għandna konna din naħdmu mill-qrib ħafna mal-Komitat għal petizzjonijiet ma' Sinjura Mazzoni konna għaddejna mir-regolamenti li huma ta' interess parlament Ewropew għad ta' rapporters eh, tkellmu dwar kemm importanti U għallura jena kont kontent ħafna li nistgħu naslu għal kompromess fejn aħna ftemna illi smieħ jiġi organizzat fil-Parlament Ewropew għax aħna sibna wkoll fil-Komissjoni huwa importanti ħafna li illi l-isfond tal-Parlament jiġi jintużat għal daw id-deliberazzjonijiet hija kwistjoni tal-Parlament Ewropew biex jiġi deċidi li jiddeċidi kif l-inizjattivi tal-Parlament Ewropew jiġu mmexxija anka permezz tal-petizzjonijiet u l-inizjattivi. Grazzi, Sur Mejo. Lo intentaré, señor presidente. Yo creo que el debate ha señalado las... president. Naħseb li d-debattitu urina eh, tħassib tal kumitat tal-Petizzjonijiet L-ewwel nett intennu l-bżonn illi insidu il-livell ta' ħtiġijiet fejn nkun din inwettqu l-proċedura, speċjalment fejn jitlu aspetti ambjentali għaliex il-proċedura tibda eh, imorru l-kommissjoni, nistennew tweġiba u jgħaddi ħafna żmien. U allura dana jista' jkun ta' periklu għaliex imbagħad ikonna l-qorti tew deċiżjoni mbagħad issa ra tkun laħqet saret. Kif nivell livell de exigencia con los Estados miembros. Għad għandna talba wkoll biex aħna eh, intellaw dan il-livell ta' bżonn ta' ħtiġijiet biex bekk aħna naħdmu flimkien. Il-Kumitat eh, tħoss iħoss illi aħna f'pożizzjoni illi namlu monitoraġġ tal-inizjattiva taċ-ċittadini. Inizjattiva importanti din biex bekk iċ-ċittadini tal-Ewropa ikunu jistaw irresqu petizzjonijiet leġislattivi lill parlament Punt ieħor issa illi smajna dwaru il-punt dwar il-proprjetà ma għajjimniex dan il-punt mod speċifiku għaliex ma xtaqnix naddu l-attivitajiet kollha tagħna iżda fejn jidħol l-implementazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali nuqqas ta' strumenti legali u appunt li jridu ssibu soluzzjoni għaliha u allura qed ikollna dibattitu miftuħ sabiex ikonna strumenti legali li garantixxu li dawn jiġu applikati mal-Istati membri kollha u fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Ringrazzja lill kollegi kollha għall kollaborazzjoni tagħhom u ntenni wkoll l-apprezzament tiegħi għax-xogħol tas-segretarjat nittama li għada nkunu nistgħu nikkonkludu l votazzjoni dwar dan ir-rapport u nittama li ma konniex għalfejn noqogħdu nerġgħu intennu il-problema ta' żmien fejn titħol biodiversità. Nistgħu nikkonkludu id-dibattitu l-votazzjoni ssir għada fil-13 ta' filgħodu qed jgħid il-President.